tagħna u l-vot ħasseħ ħajseħ fil-plenarja li jmiss f'Deċembru. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa l-istqarrijiet mill-Kummissillu u l-Kummissjoni fuq il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali. Naddi l-kelma l reprezentant fissan il-Konsil. Grazzi, President. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, il-qasam tal-telekomunikazzjoniet internazzjonali għandu staqsam ma' kwistjoni internazzjonali ktar mill-li waħda domestika. Iżda hemm kwistjonijiet ta' dawn l-ITRs li jarbtu ma' l-aki għafas għal telekomunikazzjoni mod partikolari. L-Unjoni Ewropea daqstant jaħtieġ li tiżgura li kwalinkwa tibdiliet għal regoli għal regolamenti ta' internazzjonali ta' telekomunikazzjonijiet li jistgħu jħorġu minn din il-konferenza dinija f'Dubaj ma jkunux f'konflitt ma' liġi applikabbli fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk neħtieġu niżguraw li WCIT ma tamilx restrizzjonijiet fuq l-Unjoni Ewropea fir rigward l-iżviluppi tal-futur tal-aki tal-Unjoni Ewropea. Bħala Presidenza tal-Unjoni Ewropea jiena llum ġejt biex nserħilkom raskom li l-Kunsill jemes importanza kbira għal dawn iż-żewġ għanijiet għal din il-konferenza dinjija biex bekk nevitaw u morru kontra kwalinkwa tip ta' konflitt ma' l-aki tal-Unjoni Ewropea u barra minnek nizguraw li l-aki tal-Unjoni Ewropea tkun tista' tiżviluppa skont kif niddeċidu aħna. Is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea li ħajjeħdu sem u jinnegozjaw fil-WCIT bħala membri sħaħ ser iwaslu dan il-messaġġ u jiddifenduh l 163 pajjiż ieħor membru tal-ITU, l-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet li qed torganizza din il-konferenza. Is-27 stat membru impenjati biex jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li r-riżultat ħari ta' wcit jirrifletti l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u l-impenji eżistenti. Palma tafu, il-proċess ta' tħejjija għad WCIT huwa wieħed kumpless li jinvolvi saffi differenti. L-iktar importanti l-Unjoni Ewropea huwa l-grupp ta' ħedma tal-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet u CEPT. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill ħadu sem attiv dan il-proċess ta' tħejja u kienu preżenti hemmhekk. Il-Kummissjoni barra minn hekk ser tipparteċipa wkoll fil-WCIT mhux bħala msieħeb sħiħ ta' negozjati iżda bħala osservatur. Subija sħiħa permessa biss lid-delegazzjonijiet tal-stati membri tal-Unjoni Internazzjonali tat Telekomunikazzjonijiet skont ir-regoli. Iżda biex nibbenefikaw aktar mis-sem tal-Kummissjoni fil-WCIT biex iżomma l-anijiet tal-Unjoni Ewropea, aħna ħna tolbu l-WCIT li l-Unjoni permess tal-Kummissjoni Ewropea tkun ammessa bħala osservatur f'kapaċità ta' konsulenza Minkejja li dan l-status ma jippermettix l-Kummissjoni tan-negozja fisem l-Unjoni Ewropea, xorta waħda tippermetti li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' t-intervjeni matul in-negozjati biex bekk tipprovdi informazzjoni fuq ċertu punti iktar milli fuq pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan ikun mod biex il-Kummissjoni tkun tista' tipparteċipa b'mod attiv u tressaq punti di vista minn naħa tal-Istati membri. Mill-bidunet tal-Presidenza Ġebriotta aħna konna qed niddiskutu proposta mill-Kummissjoni li bħala sustanza ġiet appoġġata bisjeħ mill-Kunsill. Dan kien lan tana biex nevitaw u nopponu kwalinkwa konflitt ma' l-akit tal-Unjoni Ewropea u niżguraw minnaħa l-oħra li l-akit tal-Unjoni Ewropea ikun jista' jiżviluppa skont ma niddeċidu aħna. Il-Kummissjoni proponiet ukoll li l-Unjoni Ewropea bħala e kif rappresentata mill-Kummissjoni stess għandha tinnegozja r-reviżjoni tar-regoli f'Dubaj. F'dan l-aħħar punt madanakollu irridu narfu li r-regoli tal-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet ma permettux li l-Unjoni Ewropea tieħu sehem fil-WCIT bħala imsieħeb sħiħ Il-Kummissjoni tista' tipparteċipa bħala osservaturi jew osservatur bħala konsulent, ir-regoli xorta ma jippermettux lill osservaturi u proposti jew inkella jagħmlu negozjati fil-pożizzjonijiet. Nix nisħaq dan il-punt, il-Kunsill jara fil-fatt li l-Kummissjoni għandha tippreżenta l-pożizzjoni tal-Unjoni iżda rridu nistennew naraw qabel Dubaj x'ser jiġri. Nixtieq nisħaq dan li ġej. Il-Kommissjoni tara bissi fatt li il-Kommissjoni għandha tippreżenta l-pożizzjoni tal-Unjoni. Iżda l-Istati membri mhumiex permessi li jinnegozjaw il- il-pozizjonijiet il punti di vista. Dawn huma regoli ta' WCIT u l-Kunsill ma jista' jagħmel xejn biex jibdilhom. Iżda xorta waħda rrid ikun hemm kooperazzjoni sfiqa min naħa tal-Istati membri biex bekk niżguraw li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun mresqa b'mod konsistenti f'Dubaj u b'mod kemm jista' jkun fil-pront. Bekk inserħu fuq l-esperjenza kollettiva tad delegati Ewropej. Għalhekk huwa dejjem aktar importanti li nirganizzaw ruħna l-kooperazzjoni effettiva fuq il-post biex bekk nkun nistgħu nirreaġixxu fil-pront u b'mod effettiv għal bosta proposti li l-membri tal-Unjoni Internazzjonali tat Telekomunikazzjonijiet lesti jresqu. Il-Presidenza Ċipriotta ħejjiet il-dokumenti ta' preparazzjoni eżaminati mill-Kunsill approvati għal sforzi konġunti ta' 27 stat membru u kummissjoni fl-imkien fil-laqat li għaddew. Nar il-ġimgħa is-16 ta' Novembru kien hemm żewġ avvenimenti fi Brussill fej il-Presidenza Ċipriotta l kummissjoni organizzaw laqa mal-kapijiet ta' delegazzjonijiet nazzjonali mill-Istati membri fħarsa l-qoddim għal-konferenza dinija f'Dubaj biex naraw kif ħanras d dibattitu kif ħanisguraw koordinazzjoni pratika sabiex bekk naqdu l-interessi tal-Unjoni Ewropea f'din il-konferenza. Għalhekk irridu mmexxu WCIT nittamaw li jindirizzaw l kwistjonijiet li tqajmu fil-mistoqsija bil-fom mill-membru onorevoli Verhajen sostanza, per eżempju, rigward regolament fuq l-internet u il-mizati fuq il-fornituri ta' servizz tal-internet irridu ngħidu li jekk il-WCIT jaqblu li l-Unjoni Internazzjonali tat Telekomunikazzjonijiet jistgħu jirregolaw l-internet u l-operaturi ta' telekomunikazzjonijiet ikunu jistgħu resqu mżati fuq il-fornituri ta' servizz dan ikun f'kontradizzjoni mal-anijiet ta' twaqif tal-istess WCIT. Umbat, ċarter ma jkunx eh, kompatibli mal-akki tal-Unjoni Ewropea, la issa u lanqas fil-futur. Il-pozizjonijiet komuni tal-Unjoni Ewropea jeħtiġu jirreflettu l-offerti introduttivi tagħna kif kien il-każ fix-xogħol ta' tħejjija. Dan huwa l-punt di vista fis-CEPT u anke dan insebuh fl-aki. Jien nixtieq intemm bil l-osservazzjoni li meta l-ITRs ġew stabiliti fl-1998 dan sar f'ambjent ta' netwerks tradizzjonali bbażati fuq kanali dedikati bażiċi ġifiri servizzi separati għal, serv netwerk separati. Illum il-ġurnata hemm infrastruttura waħdanija bbażata fuq il-protokoll tal-internet biex bekk immexxu servizzi kollha kemm tal-vuċi kif ukoll tad-data jew inkella audio-viżivi. Dan b'tamir wieħed u mbagħad hemm ukoll żieda drammatika fl-użu tal-komunikazzjonijiet bil-mobile u networks li dejjem qed iżidilhom it-traffiku fil-data u l-iskambju tad-data. Dawn l-iżviluppi kollha flimkien huma ta' sfida għall-istruttura tal-sistema ta' komunikazzjonijiet tal-lum il-ġurnata, kif ukoll ir-regoli jgvernaw dawn is-sistemi, kemm fil-dinja żviluppata kif ukoll dik li għadha tiżviluppa. Il-Kunsill impenjat bisħiħ li jiżgura li r-riżultat ta' din il-konferenza dinjija jkun konformi bisħiħ mal-aki tal-Unjoni Ewropea u mal-anijiet tal-Unjoni Ewropea biex inkomplu nespandu l-ekonomija digitali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kunsil. Grazzi l-Presidenza. Issa il-Kommissarju Antonio Tajani. Grazzi President. President fisem il-Kunsill jiena fiħu post il-Viċi President Cruz il-lejla l-internet li nużaw u nafu dwaru il-lum huwa importanti u rridu naraw kif ħan indirizzaw għaliex kien hemm nies li kellhom talenti u ħiliet li nataw il-libertà li jagħmlu avvanzi f'dan l-istrument għal benefiċċju ta' kulħadd nafu li hemm vantaġġi kbar kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja li qed tiżviluppa. Fil-konferenza dinjija li jmiss għat-telekomunikazzjonijiet f'Dubaj iktar regolamentazzjoni restrittiva tista' titressa minn trattat revedut. Regolamentazzjoni tal-internet tista' tkun ħażina l-innovazzjoni tkabbir f'qasam li kien tanta kontribuzzjiwi għall-ekonomija dinjija jista' jwassal restrizzjonijiet ta' tkabbir fit traffiku ta' data, jista' jżid l-ispejjeż, jista' joħloq limitazzjonijiet amministrattivi u ixekkel li jitwaqfu kumpaniji ġodda. Għalhekk mhux fl-interess tagħna li nagħmlu b'saten fir-roti għall-interess ġenerali fl-internet. Numru ta' pajjiżi kbar li jridu iktar regolamentazzjoni tal-internet permezz tal-proċess ta' Dubai mhumiex pajjiżi li jaqsmu maħna l-istess valuri tal-Unjoni Ewropea li jinkludu kol id-drittijiet tal-bniedem li niftħu l-bibin għal dawn il-pajjiżi ifisser monitoraġġ iktar strett tal-internet ixekkel il-libertà tal-espressjoni, il-protezzjoni tal-privatezza u l-eżerċizzju leġittimu ta' eh, oppożizzjoni politika u għalhekk irridu morru kontra kwistjonijiet bħal dawn u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha topponi kwalinkwa tip ta' estensjoni tal-ambitu kurrenti tar-regolament internazzjonali tat telekomunikazzjonijiet, speċjalment il-monitoraġġ tat traffiku tad data. Il-Kummissjoni dit ruol attiv għal din il-konferenza, nafu li ħajkun hemm negozjati diffiċli f'Dubaj minħabba l-pożizzjonijiet ta' ċertu pajjiżi u l-istennijiet li hemm għal trattat ġdid Madana kollu hemm numru ta' pajjiżi kbar li jinsabu fuq l-istess eh, ħsieb bħal tagħna u għalhekk inħeġġeġ biex ma nkunux wisq restrittivi u nivitaw regolament ta' dan it-tip. Jekk nkunu maqudin u koordinati bejnietna, nkunu għamilna biċċa kbira mix-xogħol li neħtieġu nagħmlu l-operaturi ta' telekomunikazzjonijiet appoġġaw il-punt di vista tal- l-Unjoni ta' Telekomunikazzjonijiet u l-Unjoni għas Servizzi tal-Posta li uraw li regolamentazzjoni bħal din ma tix titressaq fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-Kommissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill għal pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fil-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet u l-konferenza tagħha ġiet adottata f'Awwissu u għaddiet minnaħa ngħaddiet lil kunsill u l-Parlament. Il-pożizzjoni tagħna hija li jridu niżguraw li kwalinkwa bidla fil- telekomunikazzjonijiet internazzjonali ma jaffettwawx ir-regoli komuni tal-Unjoni jew inkella jibdlu l-ambitu tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tgħid li din mhix il-pjattaforma ġusta biex jittieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. Bħal pereżempju r-rati ta' miżati li jitħallsu jew inkella speċifikazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri leġislattivi u regolatorji biex iżżomm in-newtralità tal-internet kif inħossu li huwa xira. L-Istati membri dalwaqt ser jadottaw verżjoni riveduta ta' din il-proposta li resqet il-Presidenza. Il-Kommissjoni ħadet nota tal-fat li l-Istati membri appoġġaw il-pożizzjoni tal-Kommissjoni inizjattiva bħal din qed jgħidu li tkun ħażina l-iżvilupp tal-ġejjini tal-internet bħala telekomunikazzjoni miftuħa u bħala strument miftuħ u pjattaforma miftuħa. Il-Kummissjoni xorta waħda jiddispjaċija mill-fatt li l-Istati membri ma laħqux qbil f'kwistjonijiet istituzzjonali fuq ir-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea kif inhu kopert mit-Trattat tal Lisbona. Vuċi b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea hija meħtieġa biex bekk niksbu riżultati pożittivi f'Dubaj. Għalhekk il-Kummissjoni ser tagħmel l-armu tagħha biex tiddefendi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea bl-iktar mod b'saħħtu possibbli fin-negozjati f'din it-tinja fil-din il-konferenza dinija. Grazzi. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Grazie tassew issa fisam il-gruppi politiċi u fisam il-grupp tal-PPE nagħti l-kelma issa lil Sinjura Sabin Verhaien li għandha żewġ minuti. President, F'Diċembru l-konferenza tal-Dinija dwar telekomunikazzjoni internazzjonali ser tkun qed tiżviluppa livelli ġodda ser tkun qed tiddiskutihom sissa l-ITU kella eh, diskussjonijiet fuq l-livell ta' interoperabilità. Iċ-Ċina u pajjiżi oħra fil-fatt jixtiequ li jagħmlu xi bidliet u dawn jinkludu wkoll infrastruttura tal-internet u l-ITRs aħna pero niċħdu dan mod anekwivuku. Aħna nixu li konna ħelsin libertà ta' informazzjoni, libertà ta' opinjoni, mhix xnaraw restrizzjonijiet jew ankella eh, fuq l-internet. Trasferiment ta' data minar diskriminazzjoni dan kollu jfisser li fil-passat u fil-futur ser ikun hemm potenzjal għal tkabbir kulturali għalhekk aħna rridu jkollna strutturi demokratiċi u l-internet rrid tkun involut. L-SMIs jistgħu jiftħu kol swieq ġodda li jom permess tal-internet. Għalhekk aħna u nitolbu lill-Kummissjoni sabiex ma twessax il-tmexxija ta' l-internet u aħna hawnhekk wieħed mill-għanijiet tagħna u li jkollna internet miftuħ bir-rispett Eh, eh, rispetta drittijiet tal-bniedem u anki potenzjal ekonomiku biex dan ikompli jikber dan il-potenzjal ħana rridu nħarsu li l-partit interessati u l-approċ tagħhom u dak ta' ta' beneficju għal-passat għandu jkun ta' beneficju għal-futur. u ukoll nitlob il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex jħarsu fl-istess pożizzjoni, jħarsu lejn l-istess, bl-istess mod, anke meta rappresentaw, naħna rridu nħarsu wkoll il-potenzjal ta' żvilupp, rridu nħarsu wkoll il-libertajiet u l-ħelsien. Grazzi ta' nati, fissem l-essendi nagħti l-kelma l-Onorevoli Kalfna żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Sur President. F'dan il-Parlament aħna maħalejniex il-taddi ċertu nix l-akta tadi u għalek il-konferenza dinija dwar teknologizzazzjoni internazzjonali hawnhekk aħna rridu nżommu pożizzjoni rigoruża nħoss li l-Unjoni Ewropea da tistenna li taptotta pożizzjoni komuni bażi ta' proposta tajba li diġà ġiet imresqa mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna qed parteċipaw fil-negozjati fisem entità tal-ġnus Magħquda u fil unjoni skużawni, fisem il- l-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet. L-internet huwa strument verament importanti, utli. U hemm ħafna stati li xtiq jikkontrollawh għaliex jibżaw mis-saħħa li għandu l-internet u n-nies jistgħu jużawh. Għandna eżempji differenti ta' pajjiżi kbar u organizzazzjonijiet li jixtiequ wkoll jistabilixxu kontroll fuq l-internet, pereżempju li jbidlu l-mudell ta' negozju jagħmluh aktar jiswa flus u inqas aċċessibbli u anki aktar monopoli jaħdmu fuqhom. ċertu gvernijiet aħna wkoll smajna minna tagħhom li jixtiequ joħolqu internet nazzjonali li ma jkunx possibbli wieħed joħolqu, però hemm ukoll ċertu proposti oħrajn li jeżistu li ser jiġu preżentati x'aktarx f'din il-konferenza u dawn ġejjin minn l-istat qawwi tar Russja u qed jgħid li huma jkollhom għandhom id-dritt li jkollhom l-istat sovran biex jipprovdu l-internet u dawn qed jistakolaw il-libertà tal-internet hemm ukoll stati li jistgħu eh, jikkontrollaw l-internet fuq it-territorju nazzjonali sa dan xi fisser? Anki meta ngħidu dan ikoll jorbot ma' drittijiet nazzjonali ta' stat sovran, dan ifisser li stati membri ser ikollhom drittijiet ugwali biex jiddeċidu dwar indirizzi tal-internet u din tmur kontra um, il-libertà tal-bniedem. Għalhekk aħna nistennew li jkun hemm pożizzjoni komuni minnaħat tal-Istati minnaħat tal-Unjoni Ewropea u anke involviment qawwi minnaħat tal-Kummissjoni. Grazzi tassew l-Onorevoli Kalfin. Fisem il-grupp tal-Alde għanna l-Onorevoli Xake għal żewġ minuti u nofs. Grazzi Sur President aħna smajna ħafna fuq ir-regoli u nixtaqt nitkellem dwar il-kuntest u l-ġist li ħana niddiskutu hawnhekk fuq din ir-riżoluzzjoni. Il-teknoloġija u l-internet bidlu l-ħajja tan-nies madwar id-dinja ma għandhom is-seta li jiksbu aċċess għall informazzjoni biex anki jiddokjumentaw u anki jgħidu x'iksur ta' drittijiet tal-bniedem u x'kienu dawn, però joffru l-opportunitajiet eċitanti ħafna. Permezz ta' teknoloġiji monopoli jistgħu wkoll jiġu sfidati bħal setat li normalment insibuhom fidejn il-xandir u l-gvernijiet fl-istess waqt nkunu attenti li l-ebda monopolju ġdid ma joħroġ, ma jitfaċċa bidliet revoluzzjonarju ma jiġux mingħajr protesti minn dawk li għandhom interess partikolari, negozji u jagħmlu jħarsu eh, wkoll il-mudell ta' negozju tagħhom, organizzazzjonijiet multinazzjonali huma l-arena ta' daw it-tip ta' ġlidiet. L-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet kienet organizzazzjoni li ma konnux nafuha, kienet diskuti wkoll il-livelli, però dawn issa jiġu diskussi fuq livelli politiċi u għet diskutu kol il- l-autorità tal-internet anki biex wieħed jara x'inhu ma il-livelli biex wieħed iħares in-negozji tagħhom. Ħafna drabi hawnhekk naraw fisem il-kriminalità ċibernetika is-sigurtà fuq l-internet żdiedet u twaqaf il-servizzi tal-IP tħassar ukoll twaqaf il-libertà tal-kelma u din nistgħu naraw fl-Afrika jew inkella meta jkun hemm babis kif ġara fl-Olanda u għalhekk wieħed xta' idaħħal il-liġi tan-neutralità. Il-riżoluzzjoni tagħna tindirizza ċertu tħassib li għandhom xi jaqsmu mat-mexxija tal-internet uħud minnhom jitkellmu dwar il-fatt li din hija ta' kontradizzjoni. Huwa minnu però li l-internet żviluppa fil-pjattaforma li nsibu li ullu minn ħafna regolamenti fuqu. Illum aħna qed nitkellmu mod konkret fuq l-Unjoni Internazzjonali tal-Telekomunikazzjonijiet li u kol ser tinvolvi ruħa fil-konferenza dinija dwar telekonzjonijiet internazzjonali jew il-telekoms internazzjonali u fil-fatt jagħmel sens ukoll li nagħmlu xi aġġornament fir-regolament għal ta' bil ħadda ma saħx ma seħx għal ħafna żmien twil u għalhekk għandna però nirriżistu u nerġgħu nistqarru mill-ġid u ngħidu wkoll li rekomandazzjoni tal-WCIT huma eh, mhux vinkolanti biex meta jiġu biex jħedġu il-prassi. Lek l-Unjoni Ewropea titaħdem bħala eh, għattur globali u nixtiequ nsemmaw leħenna aħna rridu nitkellmu b'mod oli eh, b'saħħa u b'mod wieħed b'leħen wieħed għaliex aħna rridu nipproteġu il drittijiet fundamentali tal-bniedem dan ir-rigward. Grazzi tassew l-Onorevoli Sake. Fisem il-partit tal-ħodor nagħti l-kelma l-Onorevoli Anders Sotter għal minuta. Grazzi ta' sew sur President eżis kollegi, jiena kuntent ħafna li l-Parlament ħalħin biex jiddiskuti din il-kwistjoni tal-Konferenza Dinija dwar it-Telekomunikazzjoni Internazzjonali. Ta' sikwit meta deċiżjonijiet importanti kif aħna nistgħu nikkomunikaw jew le u dawn jittidu fuq livell internazzjonali, ta' sikwit dawn jaħarbu mill-lajn ta' ċittadini u ma jirċevux attenzjoni biżejjed jinnemmen il parlament wera f'dan l-aħħar ġimgħat li huwa kapaċi rappreżenta l-interess tal-pubbliku meta niġu għal il komunikazzjoni internazzjonali. Aħna fassanna wkoll riżoluzzjoni li turi b'mod ċar fejn x'in il-pożizzjoni tal-Parlament meta niġu għal regolamenti tal-regolamentazzjonijiet fuq telekomunikazzjoni internazzjonali anke biex nur trasparenza f'dak li hu proċessi ta' WQITU u anki proċessi li rajna dan l-aħħar. Nixtieq ukoll ngħid li l-gruppi politiċi kollha nirringrazzjaw mal kollaborazzjoni li kellhom nittama li l-Kunsill u l-Kummissjoni ser jilqgħu l-proposti tagħna fix-xogħol futur tagħhom. Grazzi. Grazzi tassew, nagħti l-kelma l-kellima li jmiss u nibda bil-Onorevoli Hockmark għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jiena naħseb li għandna ftehim wiesa' f'din il-Kamra, il-Kommissjoni, il-Kunsill, li l-aktar xogħol importanti u li niddefendu il-libertà tal-internet. U dan huwa tajb li qed nisimgħu kif u kemm rigoruż dan il-ftejn maħna l-kol nafu fil-fatt intqal dan il-kliem li l-libertà tal-internet fil-fatt kienet kunduzzjoni mill-qabel għall-iżvilupp tal-internet fih nifsu. U aħna l-koll nafu li l-libertà tal-internet fissret il-libertà ta' informazzjoni, ta' espressjoni. Il-libertà tal-internet bidlet is-soċjetajiet tagħna, qiegħda tkompli tbiddel is-soċjetà tagħna u aħna ser nbidlu is-soċjetà tagħna. U dan jiddependi mill-fatt li aħna nkunu kapaċi li inżommu liberu u indipendenti. U aħna l-koll nafu hemm ħafna ilħna u reġims li jixtiequ jfixklu dan l-iżvilupp għal raġunijiet li aħna semmejna x'aħna nibżaw wis mill-libertà tal-espressjoni. Aħna nibżaw mill-libertà ta' informazzjoni. Għalhekk hawnhekk għandna nkunu verament ċari u għanki konna linja deċiżiva minn tal-Unjoni Ewropea biex niddefendu din il-libertà. Però anki biex naggarantixxu li aħna ma nagħtu l-ebda skuża għal dawk li jixtiequ jagħmlu dan l-intervent. U importanti li aħna ma ikolniex opportunitajt li nimblukkaw servizzi jew naċċettaw li dan issir x'imkien ieħor għaliex dan ukoll ser jiġi użat minn dawk il-reġimi dawk is-setat li huma aktar ħerqana li ifixklu l-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' informazzjoni. Però jimblukkaw ukoll l-importanza ta' l-internet fih nifsu. Aħna ser naraw l-istess bidliet fil-ġejjieni hekk kif rajna wkoll fil-passat u l-aħjar mod kif nistgħu nassigurixxu dan u li niddefenduh minn kull reġim li xtiequ jisfixklu il- Zvilup tiegħu nipprezza li l-Kunsill u l-Kummissjoni kif ukoll il-gruppi politiċi hawnhekk kienu verament deċiżivi fuq din il-kwistjoni. Ringrazzjakom tassew. Eh, akoluti Deborah. Il-kellim li miss issa nagħti il-kelma l-Onorevol Sarakjani għal żewġ minuti. Iva, grazzi tassew sur President. Kif diġa fakkarna tajf din il-Kamra, Deċembru li jmiss l-Aġenzija tal-ġnus maquda dedikata għal eh, telekomunikazzjonijiet internazzjonali sil ta' Dubai pala u koll eh, l-Unjoni Internazzjonali ta' Telekomunikazzjonijiet hawnhekk għandna lan li jkun hemm regoli uniformi fuq telekomunikazzjonijiet, però jien nix infakkar ukoll li eh, li jina verament kontenta fuq dak li qal is-sur Tajjani u x-xogħol li sar sissa li ma jistax jiġi diskuss jew kritikat, ma nistawx nippermettu li l-Unjoni Ewropea tinqabes minħabba struttura sopranazzjonali bħal eh, litu. Aħna nafu li ħafna nies, ħafna membri huma magħrufa minħabba eh, kwistjoni ta' demokrazija, libertà ta' espressjoni wkoll. Allura tajb li najdu li eħe, il-pilastri tal-internet huma perikolati, ġifri anke il-libertà, il-parteċipazzjoni, l-innovazzjoni, il-ftuħ. Għalhekk importanti ħafna li nħarsu r wol tal-internet u r wol li fuq kollox għandu u li jista' jkollu meta nniedu għal tkabbir ekonomiku u anki biex li garantixxi opportunità lil kulħadd. Għalhekk nittama li l-Kummissjoni taħdem blan li l-Ewropa f'Dubaj tkun maquda u titkellem bleħen wieħed ħafna huma l-proposti kontroversja li ġew mresqa fil-mejda tal-negozjati fuq fil-WCIT u b'mod partikolari dawk li waslu għal bidliet fit tmexxija tal-internet u għet jitkellmu kol fuq neutralità ta' network. U din taffetwa ċittadini kollha speċjalment eh, qed impoġġu l-perik eh, nipperikolaw libertà tal-espressjoni u l-protezzjoni tad-data. fil wat li ċertu stati membri ipproponaw li il-gvernijiet u koll jindaħlu fl-affarijiet ta' ċittadini, ma' anki fuq id-data li tiġi trasferita fin networks Issa il-pass minn issa għal fiskil fil-libertà ta' espressjoni u l-dik ta' ċensura hija waħda żgħira ħafna lura importanti li nħarsu l-prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazie. I call now the Vice President of uh, the Commission, Mr. Antonio Tajani. Naddu għal Komissarju Tajani. Grazzi, l-għonet nixtieq ringrazzi l-membri kollha li appoġġaw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fil-impenn tagħhom biex ikollhom leħen wieħed din il laqgħa biex inħarsu l libertà fl-internet. U mhux biss eh, libertà tas-sistema, imma li dawn ikollhom dawn il-valuri li jkomplew jitħadnu. Dwar il-xewqa tal parlament, il kummissjoni kienet taħdem għal xi xhur issa biex ikollha mandat innegozjat mill-Kunsill minn WCIT il-konferenza taħt artiklu 28 ta' trattat. Biex tikollok leħen sot biex tiddefendi l-internet ħiles mill kontrolli u mill-intervenzjonijiet, interferenzi mill-internet. Grazzi, Is-Sur Lukas Lukra. Grazzi. Naħseb li jiena Mbużajt naqam il-ġenerozita tijak. Jgħid il-President kull konsil. Jiena biss naħseb li tantu importanti dan il-punt, dan il-sujġetti li importanti dan il-konferenzi ikonna l-leħen sot li wassal il-messaċ jena nabatu għahna jrt niftakru xinu ma regoli u ta' dan il-konferenzi fi żmien meta t teknoloġija u il-kontenut edin jizviluppaw pass tant maġel. Ma nistax nivolvu ruħna fl-linja fukaw fuq eh, level mikro tal-linja ta' politika, aħna rridu nħarsu lejn eh, li dawn jibqgħu neutrali teknoloġikament u jitpoġġew fuq livell tajjeb. Jiena ningrasakom tal-appoġġ u konferenza kif ukoll il-presidenza u eh, jiena ngħid li aħna lesti illi niddefendu l-interessi tal-Unjoni Ewropea f'Dubaj. U dan irid ikun konformi bisih ma l-akkita l-Unjoni Ewropea sabiex ikonna Ewropa Diġitali b'saħħitha. Grazzi ta' sew kunsil, jiena rċevejt tliet proposti biex nagħlqu d-dibattitu. Nolek nisa ngħidu nagħlqu dibattitu il-vot se jseħħ nhar il-ħamis. naġġornaw sal-disa.